Good afternoon, my dear colleagues. Il-warna it tajjeb, eżis kollegi. Mela, nista' nibda bl-aħbar li żjed importanti tal-President merħba lura wara l-btajjel. Nittama li l-kol kemm intom mistriħa bizzejja tal din il-laqa tal-Kumitat. L-aġenda intbatet fit-3 ta' wissu. U għedan kif il-fajl jek għandkom bżon terġaw it-twa titwila. Din il-qa għedha tiġi mxandra fuq l-internet u ħankunu għedin nivvotaw b'mod elettroniku għadastant nittama illi wara il Let smilaj konna ġibtu il-karta elettronika ta'kom sabiex kont tistaw tivvotaw. Il-minuti tal-laqa tal-4 ta' Lulju ġew publikati anke dik ta' 13 u l-14 ta' Lulju ma irċevejniex oġġezzjonijiet tal-minuti u jekk ma nirċevux oġġezzjonijiet sa' tmim il-laqa dawn jiġu approvati. Illum għanna aġenda mimlija da' għada stant naddim minnu fieħ għal tiġdid parzjali tal-membri tal-orti tal-awdituri. Huwa ta' pjaċir nilqa' sur Lazaru. Meta narak niftakar fid-discharge, ma mhux fuq hekk qegħdin nitkellmu fil-fatt illum, mhux dak il-punt fuq l-aġenda. Iridu niddiskutu it-tiġdid tal-mandat tiegħek. Nixtieq nibda bil-reporter xortet fil-fatt imbagħad jekk għandkom mistoqsijiet ngħaddu minnu fi ħalija. Reporter, grazzi signor President. Meta nara s-sur Lazaru fosna jina wkoll naħseb dwar ix-xiri pubbliku u kif nistgħu ntejbu l-istituzzjoni li hija l-qorti tal-awdituri billi nżidu l-effiċenza tagħha. Jekk tippermettuli nixtieq nintroduċi il-kandidat tagħna mhux wis ġdid nżidu membru tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sa mill-2010 tal-Awdituri sa mill-2010 sa dik id-data kien jaħdem ġewwa Ċipru, kien uffiċjal tad-Dipartiment tal-Inland Revenue sal-1999 dan u parti mill-kurrikulu tiegħu li tistaw issibu fil-lista tagħkom. Wara li wieħed jara l-kurrikulu tiegħu aħna konċi anki tal-ħidma tiegħu fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri M'hemmx ebda tħassib dwar l-indipendenza tiegħu u dwar il-ħiliet tiegħu fil-fatt Ħadimna ħafna tajb ħafna mal kamra tiegħu fil-fatt issa forsi nistgħu ngħaddu minnu fejn il-mikrofonu l-Istur Lazaru biex huwa stess ikun jista' jippreżenta l-opinjoni tiegħu f'din l-istituzzjoni. Signora President, Sur Rapporter. Nixtieq nagħmel introduzzjoni tiegħi bil-Grek u nwieġeb imbagħad il-mistoqsijiet bl-Ingliż. Sur rapporter, eżis membri ta' dan il-kumitat jiena fil-fatt kont propost mill-gvern ċipriot, u allura nixtieq ngħidilkom li vera nħossni onorat li bħala membru tal-qorti tal-awdituri ed nkun u hawnhekk għal darba sabiex iġġedduli il-mandat bej sena 2010 u 2014 jina ħdem fil ewwel kamra manka fit-tieni kamra dawn iż-żewġ tikma marruma responsabbli amministrazzjoni. Jiena kont eh, responsabbli għal bosta rapporti differenti u fis-sena 2014 minħabba li talab il president u anka l-kollegi tiegħi jiena ħadd il-kompetenza għal budget Ewropew. U issa membru ta' dan il-Kumitat u fil-fatt jiena kontent ħafna li stajt naħdem fuq il-budget u jina responsabli wkoll għal konsistenza u ir-rispett ukoll tal-sistema ta' koerenza tar-rispett tas-sistema tal-budget. U apparti minn hekk jiena noħroġ b'rapport tal-kapitlu tar-rapport annwali tal-amministrazzjoni tal finanzjarja u l-amministrazzjoni tal-budget u fil-fatt din hija xi ħaġa illi għalija tirrappreżenta biċċa xogħol importanti ħafna u hija ta' sodisfazzjon kbira lija wkoll jiena fil-passat dim tajjeb ħafna ma' dan il-kumitat fih dan il-Parlament Ewropew anke man nies kollha li kienu responsabbli għall-iskampju ta' informazzjoni, l-iskampju ta' informazzjoni bil-istituzzjoni tagħna is isniħ importanti ħafna, l-ippjanar tal-awditjar huwa importanti ħafna koll, u anka illi aħna natu l-informazzjoni dwar il-pajjiżi ħalli jkollna dija ġeografika tajba ħafna ta' dak li jiġri. Il-rapport annwali aħna fassan li mod għalli dawk li huma konċernati jistgħu jiksbu iktar valur miżjud minn dan ir-rapport. U aħna fil-fatt irnexxielna naqblu mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kwantifikazzjoni tal-żbalji illi qed isir minnaħa ta' l-amministrazzjoni l importanti li aħna ngħidu li forsi mhux dejjem naqblu Iżda għanna l-istess għan, u għallura bħidma u kooperazzjoni u kol mal-Kommissjoni Ewropea, Aħna xtaqna nilqu lan il-rapport annwali tas-sena 2015 għandu ikun ippubblikat xar qabel milli s-soltu jkun ippubblikat ġifiri f'Ottubru Sodisfat b b'mod partikolari biex xogħol tiegħi minħabba li joġobni ħafna l-aspett tekniku iżda joġobni wkoll il-kuntatt li jena għandi magħkom għall-membri tal-Parlament Ewropew, tal parlamenti Nazzjonali koll u naħseb li xi ħaġa sabiħa li jkollna skambju dwar kif nistgħu aħna noħorġu rapport annwali bl-aħjar mod u kelli ħafna koll esperjenzi fiħdan il-qorti tal-awdaturi ħdimt ħafna u koll fuq rapporti fuq politika budġetarja u anka fuq discharge. U fil-fat, tġa għettilkom il-li jiena kont rapporter u koll dwar ir-regolament tal-EFSI. Jiena kont kuntent ħafna biex xogħol li kont għamilt minħabba li nħossni apprezzat. U stmat il-qorti tal-Awdituri Ewropej kien mibdu issa dak f'termini ta' amministrazzjoni issa għandna bost iktar kmamar milli kellna qabel u jien għandi responsabiltajiet differenti issa wkoll. Inta zilt sabiex naħdem ukoll fil-ħames kamra li għandha responsabilità partikolari għal rapport annwali u wara deċiżjoni illi ħadet il-qorti il qorti ħajkolli kompetenzi partikolari u koll li ħajkunu implementati mill-ħames kamra fuq il-rapport annwali, din xi ħaġa importanti ħafna. Jiena ħankun rapporter għal rapport li ħajkun publikat f'Novembru il ħajkun dwar il-governance u tmexxija minħat tal-Kummissjoni Ewropea u allura jiena ħanaħdem fl-kien mal-Kummissjoni fuq ir-regoli finanzjarji. Jiena naħseb li da kollu li nexxinna nasdu huwa il-frott tax-xogħol li investejna. U nixtieq ringrazzja ħafna l-kollegi tiegħi, lit-tim tiegħi li jenuni ħafna l-qorti tal-awdituri naturalment u anka lill-mara tiegħi u l-familja tiegħi li jenuni il-ħin kollu. L-Unjoni Ewropea bħalissa tinsab fażi diffiċli illi qiegħda taffaċċja bosta problemi U għal din raġuni u importanti li anke b'dak l-għandu xieqsam l amministrazzjoni finanzjarja aħna rridu nilqu l-anijiet politiċi tagħna ħalli bekk iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu iħossu illi aħna nixtiequ li nagħmlu differenza u li ħanamlu minn kollox sabiex ir-regoli jkunu rispettati speċjalment fil-qasam finanzjarju ħalli bekk nkunu nistgħu naraw li jkun hemm ġestjoni raġonevoli u tajba fuq livell finanzjarju u jina naturalment obbligat li nżomm l-indipendenza tiegħi, l-oġġettività tiegħi u l-est li naħdem b'mod ġust u kostruttiv. Nixtieq ukoll li intom tappoġġaw it-tiġdid tal-mandat tijaj. Grazzi ħafna. Uh, Efkaristo, thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Niskuża ruħi l interpreti fil-fatt uh, nixilkom tkampaw tajab ħafna l-interpretazzjoni ċeka kienet mill-laqwa bil-fat għandi il-kollega Inisera Sender. You want to... L-ewwel fuq l-lista tiegħi tintervjeni? <laughs> Ok, eh, muchas gracias, esperaba que... Grazie ħafna. Sibt li ħanamlu verżjoni differenti ta' mistoqsijiet ma' insomma l-ewwel net nixtieq illi nsellem lill-membri tal-Kummissjoni nsellem u nirringrazzja anke s-segretarjat u l-kollegi. Nittama li rnexxilkom tistriħu matul il-vakanzi tas sajf u rissantkom ħafna enerġija minħabba li fuq il-livell ta' Kostituzzjoni Ewropea jkollna bżonn li naħdmu ħafna b'mod preċiż jiena nixtieq ngħid li dan it-tiġdid tal-mandat tal-membri tal-Qorti tal-Awdituri ħajkun għed mill-affarijiet li aħna rridu nagħmlu, s sur Lazaro nixtieq insellimlu, aħna ħdimna tajjeb ħafna miegħek u kellna momenti diffiċli fil-ħidma tagħna, fil-kooperazzjoni tagħna u oħrajn. Uh Illi kienu aħjar u aħna fejn aħna diskutejna u koll il-ġejjini tal-qorti dejjem kont kostruttiv ħafna minnajr ma titlef il-latitudni tijak li timplika ħafna rigur u rispett tal-liġijiet Issa dejjem konsidra possibiltajiet oħrajn. Inti qed mod ċar li l-qorti tal-awdaturi tixtieq toqrob iktar lejn l-affarijiet illi aħna bħalissa qed nagħtuhom priorità fuq l-aġenda Ewropea. Minħata l-istituzzjonijiet, minħata l-Kummissjoni, Parlament u Konsil, nixtieq insaqsi jekk intom tixtiqux forsi fissem il-qorti tal-awdituri tgħid jekk għandkom xipjan pjan ta' kif tistaw tqarbu iktar l-aġenda tagħkom ma' dik tal-istituzzjoni ta' Ewropew. U apparti minn hekk dwar l-evalwazzjoni tar-riżultati tal-implementazzjoni ta' dan il-budget xtaqt insaqsik jekk inti taħsibx xilli l-qorti tal-awdituri l-lum ta' kif, bil-mod ta' kif qiegħed edha taħdem dil qorti għandix il-possibiltajiet u l-ħila illi tintroduċi rapporti dwar riżultati u li dan ir-rapport iridu jkunu imparzjali, ġifiri illi dawn ir-rapporti ma jkunux jisom jidru illi huma opinjoni ta' xi ħadd partikolari fajnejn l-opinjoni pubblika, jiena nixtiequ li aħna nixtiequ li fil-fatt il-qorti tal-awdituri taħdem ħafna fuq l-implementazzjoni tal-budget iżda illi fl-istess ħin tkun stretta fil-pożizzjoni neutrali illi tassumi anka f'dawn ir-rapporti. Issa dwar rapport annwali aħna ninsabu f'mument pjuttost diffiċli. Ħajkun inna diffiċli li aħna nabbantuna wieħed mill-pilastri tal-discharge annwali tal-Parlament Ewropew. Aħna nafu li kienem suġġetti importanti li diskutejna bħal per eżempju kriżi ta' rifugjati, il-politika ta' difiża jew kella l-politika ta' sigurtà u l-affarijiet kollha li qed jaffettwaw ukoll il-qasam soċjali. Huwa veru allura li rridu nikkonsidraw dawn il-problemi iżda bl-istess mod irridu naraw illi inġeddu l-mod ta' kif aħna edin inxandru daw l vizavi rapport annwali, aħna ma nistawx nibqaw inbellaw li ċittadini tagħna l-affarijiet qed isiru b'mod ħażin illi hemm ħafna żbalji li problemi biss għandna minħabba illi hemm fondi li qed ikunu implementati li qegħdin jintusaw tajjeb bejn wieħed ieħor. Naturalment mhux f'kull qasam għandna l-istess tip ta' suċċess iżda aħna għanna zona Ewropea numru ta' pajizi fejn din naxina natu garanzija ta' eh, paċi għal maġġoranza tal ta' ċittadini għalmenu ta' ċertu sigurta' jina naħseb li inti verament kont pionier f'dan il-qasam ġifini ringrazzjakom nafaw. Thank you, Mr. Lazaru. Mr. Lazaru. Grazzi, Sinra Sander, grazzi tal- klim ġentili tijak fl-introduzzjoni li għamilt. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bħala Awdituri Esterni tal-Unjoni Ewropea permezz tar-rapporti tagħna ipprovajna intejbu il-livell ta' responsabilità fuq il-livell Ewropew. Iva, Aħna ħadna nota fil-rapport illi memx bizzejt ifukar fuq il-prestazzjoni illi il-programmi operattivi u semmi ta' sobija firmati mill-Stati membri mal-Kommissjoni u miex immirati da' stant preċizament fuq għanijiet politiċi marbuta mal-programm Europa 2020. Aħna sħaqna wkoll illi hemm nuqqas ta' effukar fuq il-prestazzjoni. U għedin nitolbu l-Kommissjoni u nsejħu l-Kommissjoni ta' dotta bidla fuq livell ta' stati membri kif ukoll ta' Kommissjoni sabiex ukoll miżet tiffukar fuq il-prestazzjoni. Din hija raġuni il-għala aħna bħala orti u jiena personalment dejjem ipprovajt li jkollna skambju regolari ta' opinjonijiet mal-partijiet interessati b'mod partikolari mal-kumitat innifsu. Sabiex għana nkun nistgħu nikkonsidraw l-interessi u tħassib tagħkom fl-ippjanar tal-awdituri il-rizorsi tagħna huma limitati u rridu nipprioritizzaw. Ekk nimxu aħna sabiex mhux biss immexxu r-rapport annwali tagħna stanki rapport speċjali ta' valur miżjud għal parlamenti u kol sabiex ikun hemm iżjed rilevanza, ħidma iżjed effettiva u f'waqta' u nimxu biżet kawtela dwar interessi mhux biż baġitarji iżda fl-interessi ġenerali tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nifmu eżattament kif għanna nissuktaw bil-ħidma tal rapport annwali xandu jiġi publikatu xle Dan isir meta wieħed jikkonsidra wkoll l-interessi u tħassib tal-partijiet interessati. U taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea dak qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna bir-rapport annwali tagħna b'mod partikolari u illi il-maslu dritt ta' irrelevanti ta' informazzjoni lil dawk li huma responsabbli bl-eżerċitar ta' drittijiet u l-kontrolli sabiex ikun hemm titjib fil-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Patrice issa. Grazzi, President. Grazzi l-Sur Lazaru. Nixtieq naħtaf din l-opportunità biex ngħid illi kien da sew ta' pixir naħdem miegħek b'mod astant mexxej inti dejjem xammar til kmiem u kont flessibbli fil ħedma tiegħek ma' dan il-kumitat. Għandi żewġ kummenti osra ferm. Kumment minnhom kif rapportar pajis pajis jista' jkompli jiġi żviluppat u mtejjeb fajnejk. It-tieni net ċela darba int kont responsabbli għal inizjattiva fir rapport annwali ftit ta' snin ilu kena impressjoni ġenerali tajba ħafna ta' fiq bej l-2007 u l-2013 li ġiet ippubblikata f'Novembru tal-2014. L-informazzjoni pajjiż pajjiż jew dik ġeografika kienet partikolarment interessanti fajnejna. Kif din l-inizjattiva għandu tkompli tiġi żviluppata fl-opinjoni tiegħek? Grazzi. You, Mr. Lazzaro, please. Mr. Lazaru, tuġbatija. Thank you for the questions, Mr. Sava. Grazie għal mistoqsija tiegħek, grazie tal-klim, gentili. L-informazzjoni speċifika għal pajjiżi hija importanti anke għalikom fil-Parlament Jien il-prefer najdlu għalfin ġeografiku. U mezz ta' kif inwaslu għal titjib fil-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u mhux f'kuntest ta' ippuntar ta' swaba. Iva permezz tal informatur speċifika għal pajjiżi nistgħu niġdu żjed dawl fuq eżempji ta' prassi tajba. U nisqu fuq l-eżempji li jeħtieġu t-tip. Bekk nistgħu nindirizzaw il-punti anki li semmiet Sinjora Sanda. Aħna ħadna passi sabiex nindirizzaw dan l-arfin ġeografiku permezz ta' l infiq fil-koezjoni għal 2013 inizjattiva oħra dik tal-annessir jaħna n-edu f'kapitlu wieħed tar rapport dwar l li jkunu stabu fl-istati membri, iżda rridu nkunu ċari dwar punt il-mandat tagħna ma jtinix il-possibilità illi nħorġu brata ta' żball dan ġi rikonoxut minn kont ukoll fil-fatt u hemm lokal tip ta' l-arfien ġeografiku tal-pajizi. Aħna rridu nifukaw fuq ir-rwol ta' kontrollu supervizjoni tal-Kummissjoni sabiex nkunu nistgħu nħeġġu u nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni biex niksbu iżjed informazzjoni ta' min jisriħ fuq għall istati membri sabiex nkun nistgħu nagħmlu użu aħjar mill-ħidma tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni permezz tal-rapporta tal rapporta annwali tal-attività jistgħu jipprovdu iżjed informazzjoni jagħtu ħafna informazzjoni ġeografika iżda f'dan l-istadju mhux ta' stant ta' ministri fuq għal stant irdu niżguraw li din informazzjoni hi ta' ministri fuqha. Hemm din il-kwistjoni fuq l-aġenda tagħna l-qorti Għana sirin niddiskutu fuq dan il-punt meta għanna il-seminar strategiku. Nappoġġa l-arfin ġeografiku fil-kontest li spiegajt. Din sejra tkun l-opinjoni tagħna dwar diskussjoni strateġiċi u fil-pjanar tal-awdituri tagħna. Grazzi. Grazzi Is-sur xorta s-sek joġbok rapporter Iva għandem mistoqsija waħda mela. Kull ma jmur iżet kandidati għal pożizzjoni qed jinkludu l ġizmu l-etika fil-fatt fil-rakkomandazzjoni tagħhom bħala parti mill-awditjar tal-prestazzjoni għal dastanta. Meta tara l-ewwel rapport speċjali tal-istituzzjoni tiegħek fuq l-effetti tal-politika u l-programmi tal-Unjoni Ewropea fuq l-ekoloġija u l-ugwaljanza l-etika illi jibdaw iwasslu għal riżultati. Iva, grazzi, Sur Xortes. F'konformità ma' trattat aħna meħtieġa naraw il-ġestjoni il-validità tal- fil-fat pjan ta' ġestjoni, ħna rridu nistriħu fuq uh, l-standards ta' IFEC tal-fraudit yard u l-effettività, l-ekonomija u l-effiċenza. Aħna rridu naraw u nsejsu kollox l-standards sana ta' fraudit yard fuq dan. Aħna fl-istess waqt neżaminaw kemm hemm rabta mal-ekoloġija, l-ugwaljanza u l-etika. Aħna provdejna rapport fuq dawn it-tlet kustjonijiet u indikajna fit-tweġiba tagħna dwar discharge tal-Parlament illi Per eżempju, palma rajna fil-nutrienti fil-Bahar Baltiku li għaw taħt l-ekoloġija. Aħna provdejna anki rapport fuq il-baċir tal-xmara ta' Danubju dwar il-kwalità tal-ilma u l-ġestjoni tal-ilma. Aħna produċejna anki rapport dwar il-kwalità bil-infiq tal-ISF fil bizu tal-mandat tiegħi jiena kontrapporter l l-effettività tal-infiq tal-ISF qabel kena rapport speċjali dwar l-infiq għat-taħriġ vokazzjonali tan-nisa l-etika ħana produċejna rapport dwar il-frodi tal-vat Għalda stanta ħana qegħdin indirizzaw dawn il-kustjonijiet tul il-ħidma tagħna U għet nifukaw fuq dan appuntu fil-rapporti tagħna. Grazzi l-Sur Lazzaru l-aħħar kollega fuq l-lista tiegħi, Sur Baxetis. Għadċi għarma, perminike. Eh, Grazzi ħafna, Signor President. Sur Lazaru fost l-aktar membri attivi tal-orti tal-awdituri. tal orti tal auditori tal orti tal awdituri matur is sitx snin ta' xogħol tiegħek inti produċejt rapporti fuq it trasport, l-enerġija, kif ukoll bħalma semma kont ukoll wieħed mill dawk li rrapportaw dwar ir-riformi. Inti sirt ukoll id-din tal-ħames kamra. Din il-kamra qed tindirizza l-finanzjar u l-amministrazzjoni tal-użu ta' risorsi. Inti diġà mod parzjali rispondejt il-mistoqsija tiegħi dwar din il-kwistjoni. Jiena ċert li ser terġa' tilħaq fil-terminu li ġej, ser terġa' tieħu l-ħatra. Nispera u kol illi mandumux ma nkunux qed niddiskutu u nenfasizzaw l-importanza ta' statistika ta' min joqgħod fuqha diġej minnaħa tal-Kummissjoni dni għal bażi tax-xogħol tagħna fil parlamentu fil-Qorti tal-Awdituri. Għalfejn taħseb illi għanna nitfew il- Anzi, fejn taħseb li għanna nitfaw l-attenzjoni tagħna fil-futur li ma fondi mhumiex il b'mod effiċjenti. Grazzi. Sfur Lazzaru. Grazzi ħafna għal mistoqsija tiegħek. Iva, fil-fatt għandu jkun l-am primarju tagħna illi niżguraw il il-Kummissjoni twassal informazzjoni aktar ta' min joqgħod fuqha min-naħa tal-Istati Membri. Ovvjament, il-Kummissjoni għandha ir-responsabbli finali tal-budget, però l-Istati Membri għandhom ir-responsabilità tagħhom ukoll għalhekk iridu ninkoraġġuhom u nitfgħu pressjoni fuqhom sabiex iwasslu riżultati. U nkunu nistgħu noqogħdu aktar fuq ix-xogħol tagħhom. fejn għanna nitfaw l-fukar fil-futur sabiex l-ispiża u l-infiq tal-Unjoni Ewropea tkun waħd iktar effiċenti. Sissa il-kultura bħalma edna fil-rapport annwali tal-2014 kien qed jassorbi il-fondi allokati tal-Istati membri. Til kultura trid tinbidel. Aħna konna nifukaw fuq ir-rata ta' żball fis-snin li għaddew, però il-problema ma kienx hemmhekk fil-verità, il-problema kienet fl-infiq li qed issir b'mod legali u regolari iżda fl-aħħar mill-aħħar ma jwassalx għal riżultati impatt fuq il-ħajjiet taċ-ċittadini. Aħna edna dan f'numru ta' rapporti speċjali, rapport speċjali riċenti li huwa eżempju tajjeb tan-nuqqas ta' prestazzjoni huwa l-infiq ta' infrastruttura fl-ajruporti il-kolli rridu ninkoraġixxu l-Kummissjoni huma bdew il-budget li jiffoka fuq ir-riżultati hemm ħafna xogħol li jrid isir u ir-reviżjoni ġejja tal-regolament finanzjarju hija opportunità sabiex niffokaw fuq ir-riżultati u nagħmlu dan li fokar ħafna iktar ċar. Edna qabel illi irrid ikun hemm għarfien ta' xinu prestazzjoni. Dan huwa tluq tajjeb, grazzi. Grazzi ħafna sur Lazaru l-aħħar mistoqsija minn Ines. Jekk jogħġbok son fil-qosor għaliex qegħdin tard. Grazie ħafna, Signor President, tal-li tajt l-opportunità nerġan saqsi mistoqsija. Nishtiq illi fil-fat Is-sur Lazaru dejjem bil-introduzzjoni tiegħu ġenerali dejjem joħloq daqsxejn iktar interess. Jiena nixtieq insaqsi jekk inti x'beħsiebek illi turi li forsi kien hemm xi żbalji jekk forsi kien hemm xi ċertu ċifri anke fil-qasam agrikolu nagħtu każ. Ma nistgħux naturalment nitilfu minn moħħna u neħu minn moħħna lan ġenerali, naħseb illi s-sur Lazaru wkoll nixtieq insaqsi x'taħseb li nistgħu nagħmlu biex insolvu din il-problema tar-redundancy li teżisti fil-qasam agrikolu u il-relazzjoni wkoll mal-qorti tal-Awdituri Nazzjonali. Kif taħseb li tista' tfassala għal insolvu din il-problema li semmejt inti stess? Thank you for the questions, Madam Ayala. Grazzi tal-mistoqsijiet. Permezz tal-riforma tal-orti u permezz tal-proċedura ta' programmar ġdida illi diġà applikajna, iġifiri naraw xinu l prioritajiet fuq il-livellu li li jiġu approvati mill-kulleġġ, un-bat nirċivu kompiti potenzjali ta' auditjar minn kmamar differenti, dawn inaqdu f'dokument wieħed diskussi fuq livell ta' orti, aħna permezz ta' dan nishtiq nallakaw risorsi għal kwistjonijiet iktar relevanti, rapporti speċjali nistgħu noħorġu fil-ħin ikunu aktar relevanti sabiex inkunu nistgħu inkunu ta' assistenza fix-xogħol leġislattiv tagħkom. Kif nistgħu nikkooperaw aktar mill-qrib mal-naħat nazzjonali. Aħna għanna nikkoperaw bi spiritu pożittiv. Però nżommu l-indipendenza tagħna permezz tal-Kumitat Kont u il-grupp ta' ħidma dejjem infittxu modi ġodda li permezz tagħhom nistgħu nikkoperaw aktar mill-qrib aktar milli qed nagħmlu issa jiena biss bisħieħ din il-kooperazzjoni iktar mill-qrib. Grazzi ħafna sur Lazaru għandi żewġ mistoqsijiet ukoll imma diġà rispondejthom qegħdin xi ftit tard għalhekk ser nistaqsi li rapporter sabiex jaddilna l-aħħar kumenti tiegħu. Grazzi. Grazzi ħafna, jina u koll nishti nir sur Lazaru tal-risposti tijew. Kienu professjonali u jina jiddispieċini Anzi, etnu pjaċi li et nara rrieda sabiex jikopera aktar mill-qrib u Ovvjament il qorti tal-awdituri għandha responsabilità kbira irridu nisemmaw l-opinjonijiet ta' partijiet interessati oħra, irridu nippruvaw nipproteġu il-flus tal-pubbliku u importanti mhux biss illi naraw x'inhuma l-irregalitajiet imma nimxu mal prinċipju ta' valura l flusna. Grazzi ħafna. Fisem dan il-komitat grazzi ta' sit snin ta' kooperazzjoni u nispera li nkun nistgħu nkomplu bil-kooperazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Just the minute that we have the next candidate. Minut, ser nifqa minuta sa' kem jitħol il-kandidat li jmiss, għalek pawza ta' minuta. Uh, we are going on with the partial... Mela sen komplu bil-ħatra parzjali mill-ġdid tal-orti tal-awdituri, nilqa l-sur Leo Milinkat, il-membru nominat mill-autoritajt Maltin, nad il-kelma l-rapporter, un bat ikun hemm mistoqsijiet mill-kollegi nistaqsik li tirrispondi wara kull mistaqsija. Ir-rapporter, kelma fidejk. Grazzi ħafna tal-li għaddit l-kelma is-sur Leo Brinkat. Nal-ewk għal dan il-komitat. Sen semmi xifti affarijiet li huma importanti hawnhekk. Ilu politiku sa mitmenijiet kien chairperson tal- ta' Komitat ta' Auditjar Nazzjonali kien chairperson fl-HSBC Malta u parti assoċjat ta' Chartered Institute of Bankers ta' Londra. Kien Ministru tal-Finanzi u tal-Kummerċ u tal-Iżvilupp Sostenibli, l-Ambjent u t-tibdil fil-klima. aħna għanna nisimaw il-prezentazzjoni tiegħu. Xi ħaġa importanti fl-attivitajiet ta' qabel tiegħu kien li jikkontribwixxa sabiex ikun hemm uffiċċju ta' awditjar indipendenti fil-pajjiż tiegħu li huwa importanti f'kull pajjiż għal l-istatus indipendenti ta' dawn l-uffiċċji. Pala Ministru fetaħ ukoll l-awtoritajiet tal-ambjent ta' tar-risorsi huwa importanti li indirizza kwistjonijiet oħra ta' ekoloġija wkoll li huwa importanti għal pajjiżi. Nixtieq nixtieq l-sur jobrin kazza biex jippreżenta li nifsu. Grazzi. Nadulek il-kelma. Presidenta, rapporter, membri tal- dan il-Kumitat u ta' onuru ta' privileġġ u ta' responsabilta' u kol illi bħala riżultat ta' nominatijie għal din il-ħatra prestiġura jiena eddin eddin ed, niġi nominat għawnek għandi il-fuq minn 30 eh, sena ta' esperienza f'attivitajiet fil l-aspett pubbliku f'setturi bħal l-ekonomija, l-ambjent u f'setturi oħra strateġiċi. E l-indipendenza huwa l-approċċ oġġettiv irrid ikun hemm programmar, investigazzjoni tajjeb u rapportar eżawstiv. L-indipendenza tal-awditjar huwa fattur importanti sabiex ikun hemm kredibilità ta' kull korp ta' awditjar u part importanti tal-proċess tal-auditjar nifsu jiena diġà qed fil-kwestjonarju illi jien mhux se nfittex u laqqas se nieħu l-ebda istruzzjoni minn kwalunkwe gvern jew xi korp ieħor u jiena mhux se nieħu azzjoni li ma tkunx kompatibbli mal-azzjonijiet tal-qorti. Anki l-auditjar ta' prestazzjoni li huma priorità qorti għandhom ikunu komprensivi u oġġettivi u ovvjament indipendenti. Iż-żmien ta' awditjar huwa importanti ħafna għaliex iċ-ċittadini xi drabi isibuha diffiċli li jkunu jafu l-implikazzjonijiet ta' ċertu żviluppi Ewropej. Jiena naħseb illi il-kol kemm aħna għandna responsabilta li nkunu konxi mir responsabilità tagħna. Naħseb li jridu jkunu viżibbli li jiftemu u sensibbli għal dan kollu. Naħseb nistgħu nagħmlu dan mod iktar sempliċi u b'rapporti iktar ta' malar li ċittadini jistgħu jidentifikaw li hemm flushom magħhom. Irridu infemmu nies li jekk japplikaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-qorti tal-awdituri ikun ta' benefiċċju għal kulħadd. Permezz ta' strateġija ta' kombinazzjoni proattiva, ċittadini ordinarji jistgħu jifmu l-isforzi tal-qorti sabiex niżviluppaw kultura li nuru illi l-CA huwa istituzzjoni ta' awditjar unika li nippruvaw nwaslu awditjar ta' kwalità. Dan huwa fil-qalba ta' xoltana. Il-xoltana mhux wieħed statiku ma kontinwu u jadatta għat ċirkostanzi li jinbidlu jekk jiena nintazel, jiena se nkun proattiv sabiex niżgura illi minn barra li inġib mija esperjenza ser nisħaq fuq konsultazzjoni u dialogu aktar ma' partijiet interessati u ma' ċittadini. Dan biss jista' jiffaċilita l-proċess illi jiżgura effiċjenza, koerenza, ir-razzjonalizza u l-flessibilizza mal-proċess kollu. Se jkun hemm ukoll kontrolli fuq livell istituzzjonali ta' kulleġġ u ta' mamar. Sabiex ikun hemm kooperazzjoni aktar mill-qrib naħseb li jrid ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Qorti ta' Awditjar, speċjalment mal-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju. Għanna nagħtu attenzjoni li xirqila. irridu governanza tajba, e, finanzjar xira u trasparenza. Palma għal il-rapporter, qed nirreferi għall uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar. U minnu li jien kont imdaħal sabiex dan jinbeda u jien kont membri fondatur u chairperson tal-Kumitat tal-kodabilità ta' Malta. Għamiltu kol networking il-barra minn Malta. Kont Ministru tal-Finanzi u tal-Kummerċ u dan ħalli li l-in mill-proċess leġislattiv. Il-governanza finanzjarja tajba kienet parti mill konsiderazzjoni tiegħi anke meta ħadd ruoli oħra. Dawn il-konsiderazzjonijiet kienu wkoll fil-qalba tal-involviment tiegħi fil-kwistjonijiet ambjentali bħal COP21 u l-approvazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali ġo Malta u kellna l-ewwel strateġija fuq it-tkabbir aħdar fejn is-sostenibilità kienet fil-qalba tagħha jekk nintażel sabiex inkun parti mill-ICA naħser naħdem sabiex innaqas ir-rata ta' żball u importanti ħafna illi l-awditjar ta' prestazzjoni irrid ikun minn ta' qudiem fit tliet tipi ta' awditjar li jsir mill-ICA. Irrid niżgura li l-fondi li jintużaw jintlaħqu bl-inqas riżorsi possibbli u l-anijiet li ntlaħqu diversi kwistjonijiet illi rridu nindirizzaw. L-Istati membri jridu jkun aktar attivi fl-auditjar tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Irridu insaħħu u nissemplifikaw u naġġornaw ir-regoli finanzjarji. Ir-rakkomandazzjoni tal-CA għandhom jitferxu mal-Unjoni Ewropea. Irritu kuna hemm iktar kontrolli mhux biss fuq dawk il-fondi tal-Unjoni Ewropea li jaqgħu taħt il-kontroll dirett. irridu jsiru fi kwistjonijiet ta' konformità fl-Stati membri. Fejn jidħol il- l-manager konġunt. Irridu naraw ma' l-prijoritajiet strateġiċi tagħna. L-istrateġija tagħna għandha bżonn mekkaniżmu ta' flessibilità. Reviżjoni fuq terminu ta' żmien medju għandu bżonn iwassal għal ħsib mill-ġdid, jeżaminazzjoni mill-ġdid. Irridu wkoll ikollna skemi ta' fiq li mhumiex suċċettibbli għal żbalji. Irridu nwasslu għal spiritu ġdid ta' spiritu ġdid dinamiku. fiħdan li CA rridu namlu mill-aħjar nistew sabiex neħu il-livelli żejda li waslu għall interpretazzjonijiet differenti. Inkwartar attenti u niżguraw li l-kwalità tal-informazzjoni hija tajba. Irridu noħor niġbru l-informazzjoni fil-ħin u nikkontrollawha. irridu neżaminaw jekk l-arranġamenti attwali huma suffiċenti fil-Kummissjoni u fl-Istati membri. Irridu nindirizzaw kontinwament il-bżon ta' interazzjoni ikbar bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali għaliex wara kollox huwa eh, madwar 80% tal-fondi Ewropej huma taħt taħt maġġjar konġunt ma rridux naddu għal micromanagement, irridu kun hemm konsens, komunikazzjoni u rridu iktar rib ikun iktar qrib ta' ċittadini, rridu niżguraw illi l-CA tmur minn sempliċi skrutinju għal implementazzjoni wkoll. l ica se tkun qed issaħħaħ li l-nifissa minn ġewwa flimkien ma' atturi esterni. Jekk ma nagħmlux hekk, inkun qed niminaw il-raġuni tal-din l-istituzzjoni. Irridu koll insaħħu leġittimità demokratika tal-ICA. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Brinkat, grazzi tal-din il-prezentazzjoni. Issa se jkun hemm mistoqsijiet oħra l-ewwel nett il-rapporter. Grazzi. You can be the last one. Okay. Tista tamel il-mistoqsija palla ħarriħet, mela. Naddi il-kelma s-sur Saramama. Grazzi ħafna. Is-sur Brinkat, grazzi ħafna tal-istqarja personali kina ċerti li inti tifhem li qudiem dan il-kumitat l-ola standard possibli irrid ikun irrispettat meta nkunu qed ninnominaw membri għal orti tal-awdituri. Dan mhux kwalunkwe korp fil-Unjoni Ewropea l-istituzzjoni u reputazzjoni tagħha jridu jibqgħu indipendenti bla dubju xi kompromess fir-reputazzjoni ta' din il-qorti ikun ta' ħsara kbira għall-Unjoni kollha kemm hi fl-opinjoni tiegħi. Għalhekk għandi żewġ mistoqsijiet illum għalik. Fil-tweġibit tiegħek bil-miktub għal kwestjonarju dwar kif inti tindirizza il-korruzzjoni fejn ikunu mdaħlin membri mill-istati membri tiegħek, inti tajt tweġiba dettaljata ħafna u inti zgurajtna illi inti tiżgura illi l-qorti tagħmel investigazzjoni sħiħa u inti temmen dejjem mhux biss f'approċċ korrett imma wkoll fujħet proattiv. Pana Ministru ġewwa Malta, wieħed mill-kollegi tiegħek fil-kabinet kien involut fil-leaks tal-Panama Papers. Inti fil-vot tal-konfidenza fil-Parlament inti votajt favur li jinżab bħala Ministru u sa minn dakinhar dejjem irrifjutajt illi tikkummenta fuq din il-kwistjoni. Peress li U l-uniku ministru tal-Stat Membru Ewropew li ġie espost fil-iskandlu tal-Panama Papers, aħna għanna nkunu nafu jekk nistaw nafdawx u kif nistaw nafdaw il bħala gwardjan tal-finanzi Ewropej jekk tqum kwistjoni simili huwa possibbli anki l-istess anki ġifir fl-istess l-istess persuna jkun hemm kwistjoni oħra miegħu feħda l-Unjoni, kif nistgħu inkunu ċerti li inti ma tirreaġix bl-istess mod jekk inti tkun membru tal-qorti tal-awdituri tin hija l-ewwel mistoqsija tiegħi kif nistgħu nkunu ċerti. It-tieni mistoqsija. Inti indikajt ukoll illi tkunx tkun l-opinjoni tagħna fil-kumitat u mbagħad aktar tard fil-plenarja, inti ser tkompli bil-kandidatura tiegħek. Tkunx tkun il-pożizzjoni tagħna. Il-mistoqsija hija din, inti lest illi tatina l-impen tiegħek illi tirrispetta id-deċiżjoni tal-Kumitat u jekk ikun hemm xi eżaminazzjoni mill-ġdid għall-inqas inti tirrispetta x-xewqa tal-Parlament kollu hekk kif tiġi indikata mill-vot tal-Parlament tal-plenarja. Sur Brinkat, nadilek il kelma grazzi lill kollega Finlandis, dwar it-tieni mistoqsija. Barra dak li qed fir risposta għal kwestjonarju inti saqsejt jekk fim tajjeb jekk le ikkorġini, jekk u se nirrispetta l-opinjoni tal-Parlament. Iva, se nirrispetta dak li jiddeċid il-Parlament, ovvjament inħalli l-affarijiet fidejkom sabiex tevalwawni fuq żewġ kriterji importanti, l-integrità u l-kompetenza. U issa nasal għal kwistjoni tal-vot ta' konfidenz dwar il-Panama Papers. L-ewwel net, nixtieq nagħmilha ċara illi l-vot kien ta' 36 kontra 31 għaliex ħafna nies kellhom l-impressjoni li tiegħi kien vot deċisiv. Imma da mhux importanti daqshekk. Għandi risposta tal-20 ta' April mill-Prim Ministru ta' Malta illi tajt illi ma kien hemm l-ebda vot ħieles fuq din il-kwistjoni. Din ma kienx kwistjoni li għandha tiġi diskussa. Nista aħna f'Malta għandna għanna sistema parlamentari Britannika u din tajt illi jekk xi ħadd jikser direttiva min-naħa tal-tmexxija tal-partit jista jiġi sospiż jew jitkeċċa mill-grupp parlamentari tiegħu stess. Se nkun ċar, jien ma kelli l-ebda għażla. Ma kelli l-ebda għażla imma ser li ċara punt. Jekk fimsew int qed li qatt ma kummentajt fuq di kwistjoni. Jiena għandi diversi stqarrijiet illi nista' nadilek fl aħħar tal-laqa fejn għamil stqarrijiet kategoriċi li jgħidu, per eżempju, fit-Times of Malta fil- f'Marzu ta' 22 ta' dis-sena illi jekk dawn l-isbalji isiru il-gvern tiegħi għax dakinhar kont Ministru issa m'għandniex sa minn April ikun qed ikisser suċċess jew stess. Times of Malta għamlet ċara li dan kien it-tieni Ministru ta' Kabinet illi wissal il-gvern tiegħu biklin daqshekk kibes. Naħseb illi esprimajt li l-nifsi tajjeb. Meta nkun qed ngħid li inkisru s-suċċess tal-gvern ma sirx jista' jkun iktar ċar hemm punt li ma tqajjimx ma naħseb li huwa validu. Stajt ikkonsidrajt li nirriżenja u fil-fatt għamilt hekk imma jekk tirriżenja fil-kontest Malti għall-inqas tkun eroj għal ċertu nies tkun mibgħud minn nies oħra imma fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa qasba fir-rieħ jekk tibqa taħdem fl-istrutturi li hemm għalkemm tkun limitat però tkun f'pożizzjoni li titfa' pressjoni minn ġewwa u twassal u tinkoraġixxi għal strutturi ta' governanza tajbin, però ser nagħmilha ċara meta jiena ktib dal-artiklu dan kien qabel il-vot. L-opinjonijiet tiegħi ġew irrepetuti meta kien hemm il-vot ta' konfidenza fil-Parlament jina għadni zomma dawn l-opinjonijiet sal-lum. Jina u kol ktibt artiklu bil-Malti illi kien imsejja għanna nkunu ta' aspirazzjoni fejn għamil punt importanti. Il-Prim Ministru kien għal illi irridu nkunu ta' aspirazzjoni għal soċjetà. Jina qed u għatajjeb ukoll li nkunu ta' aspirazzjoni, pero ta' aspirazzjoni iżda wkoll ta' inspirazzjoni sabiex inserħu moħħin nies illi natu importanza lil governanza tajba bħalma nagħmlu għal voti ta' ekonomija. Jiena illum backbencher u jekk niġi aċċettat jiena nirriżenja mill-Parlament Malti. Mistoqsija qasira bħala mistoqsija ta' follow-up li kieku inti tkun allura mażul bħala membru tal-qorti tal-awdituri u kellek ikollok tiddeċidi wkoll fuq każ partikolari imbagħad bħala membru tal-qorti tal-awdituri tħossok ħieles li tista' tesprimi l-opinjoni tiegħek u taġixxi skont e, ir-responsabilità tiegħek bħala membru neutrali jiena ħanejlek iktar minn hekk jiena fil-fatt kont jekk nkun aċċettat tal-membru tal-qorti awdituri ngħidlek x'kieku kont nagħmel jew nirreżenja jew nkella nofri li nissospendi li fil-fatt noħroġ jiena li kieku kont involut jiena ġifieri fil-każ qed ngħid li kont qed nofri li nirreżenja sakemm mal-kar mal-każ ikun iċċarat minħabba il-valuri tiegħi mħabba jena naħseb illi hemm ċertu affarijiet li politikament huma aċċettati iżda mhumiex skont il-valuri tiegħi. Ġifieri aħna din nitkellmu għawek fuq affarijiet illi jridu jkunu ċerati anke fuq l-affarijiet li huma legali u le. Sinjora Alessandra jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi lilek sur Brinka tal-prezentazzjoni tiegħek u anka ta' tweġibiet dettaljati ħafna illi taj tal-mistoqsijiet fil-kwestjonarju. Jiena nixtieq nitċara l-kollega Safarma illi il-Ministru Sorja Spanjol kien involut fil-kwistjoni tal-Panama Papers u r-reżenja għal li eh, ma kienx involut ir-reżenja xorta waħda minħabba li wara kien ir-riżulta li vera kien involut kien hemm ministri oħrajn li kienu involuti u laqas xorta għada ma xtaqux jirreżenjaw, ġifiri jina mux biex niddefendi il-sur Brinkat, iżda jina naħseb illi smalta għandhom sistema differenti li, illi fil-fat għandhom u jaħdmu bija fil-parlament Malti u allura jina naħseb li din ma tistax eh, eh, twaqfu mill-li jovru bħala kandidat, inti naħseb illi irnexxielek ikollok id-deċenza li inti mill milli tkun ministru qabel ma tippreżenta ruħek għal din il-pożizzjoni. Naħseb li din xi ħaġa importanti parti minn hekk nara fil-li xogħol illi sar f'Malta li huwa pajjiż ta' nofsinhar illi fil-fatt dejjem ikun iktar diffiċli taħdem fuq kwistjonijiet ambjentali. Jiena naħseb li inti kellek ir wol importanti ħafna ħalli wasalna għall aħħar dikjerazzjoni l ħarftin fuq il-COP 21. Naħseb illi verament għamilt kontribuzzjoni u ħidma tajba f'dan il-kontest minkejja il-problemi illi għanna fuq il-livell ambientali. Nixtieq nsaqsik mistoqsija oħra fuq eh, l-esperjenza tiegħek. L-esperjenza illi kellek fis-settur privat, l-esperjenza fil-banek ukoll. U dinja xaħġa tajba ħafna li maħabba li aħna għanna problemi kbar palissa fis sistema bankarja u issa li edin nitlu iktar fid dettal fil-kontroll tal-budget Ewropew li għandu joffrinna soluzzjoni għal problemi bankarji fl-istati membri u anka l-kwistjoni tal-garanzija, eccetera. Dun ma kollha affarijiet li diskutu jena nixtieq saqsik fil-femma tiegħek, mill-esperjenza tiegħek, x'taħseb illi jista' jsir fil-qasam tal-kontroll u l-mod ta' kif jgħat jintuża minn aspetti differenti kemm dak għandu x'jaqsam mill-banek pubbliċi kif ukoll il-banek privati, kif jista' jsir aħjar dan il-kontroll u eh, naturalment titkellem mill-esperjenza li inti għandek wara l ħedemt għal ħafna snin fil-banek. U jiena nixtieq insassiku wkoll inti X'taħseb li hija l-possibilità li aħna nippromovu aħjar il-fatt li dawk li jinstabu ħajatja ta' problemi u koll wanka frodi li aħna nistaw nġellu l-gvernijiet nazzjonali ħalli jgħinuna ħalli kullħat ikun iktar trasparenti, speċjalment meta naslu għall implementazzjoni tal-budget Ewropew. Jiena naħseb li inti ġej minn pajjiż li huwa żgħir iżda li minkejja li għamil uħ minn problemi gbar Ewropej, xertu tkun mill problemi partikolari ta'kom, nishtiq nkun nafxin l-opinjoni tijak fuq dan. Please, Mr. Brinker. Um, Grazie ħafna Sinjura Ajala Sender, nasib li kienem tlet mistoqsijiet u l li l ewwel fuq fil-kwistjoni tal-ħarsin ambientali. L-ambjent dejjem kien problema għal Malta minħabba li għandna ħafna popolazzjoni, ħafna nies jiexu fuq Malta, spazju limitat u anka il-problemi li għandhom xaqsmu mal-fatt li aħna gżira, iżda. Sakemm jiena sirt Ministru il-qasam ambjentali laqas biss kellu l-korp regolatorju tiegħu. Il-ħarsien ambjentali kien jaqa' taħt il-MEPA illi fil-fatt kienet l-autorità tal-ippjanar u skont anka l-manifest elettorali tal-gvern li miegħu jiena kont aħna ħadna mpenn li inwaqfu din l-awtorità ambjentali. Aħna fil-fatt għażilna nies illi kellhom ħafna kwalifiki li kellhom l-esperjenza wkoll mingħajr ma noqogħdu nqisu l-kulur politiku tal ta' persuna partikolari u jina għandi u koll eh, ħafna artikli jistaw juru kem hija kompetenti din l-autorità. U meta iltqajna ma' ħafna membri ta' l-NGOs illi verament isemmaw leħinhom, jiena fil-fatt tagħtithom żewġ messagġi ewlenin. L-ewwel tattilhom li jiena mhix indaħal fil-mod kif intom ħadmexxu eh, l-awtorità ta' kuljum. Naturalment, nara illi wkoll inrazzan lil dawk li qed jippruvaw ixxeklu x-xogħol tagħkom u għattilom u fakkartom fir-responsabilità li għandhom li huma għandhom ikunu watchdogs irridu ikun verament klib tal-ħassa u jgħodu attenti għal dak li qed jiġri mhux jaħdmu biss fisem il-partit u aħna dak iż-żmien konna għadna tinwaqfu il-mekkaniżmi, l-istrutturi, l-mod kif kellha taħdem din l-awtorità. U palissa għadda dejjin mill-fazi ta' capacity building, ġifir ma nistax nejt li jena nista' nżamm responsabbli minn dak illi ġara u ħajġri minn Mejju li għadda il-qoddim, nista' jina naħseb illi kieku il-ħarsin ambientali ma setax kun possibli minħabba illi il-ħarsin ambientali kien biss kopert minn MEPA illi kienet autorita affakata biss fuq l-pjanar u l-iżvilupp. Inti sassejt nikol fuq l-esperienza tiegħi fil-qasam bankarju, iva jiena fil-fatt naf li hemm ħafna banek u nies li huma involuti maħabba Lux Leaks u anka Panama Papers u kwistjoni toħrajn. Jiena ħdimt mal-banek illi u dejjem kelli pożizzjoni ta' senior management qatt ma kont membru tal-bord tad diretturi, qatt ma kont wieħed li kelli l-isma fil-banek u għandin raġuni fl-aħħar ftit snin ta' ħidma tiegħi mal-banek jiena kont il-kap tal-diviżjoni tal-riċerka strateġika ġifiri x xogħol tiegħi kien li aħna nagħmlu riċerka anka barra minn Malta. U sabiex inwieġeb mistoqsija tiegħek jekk fim sew jiena naħseb li iva ħajkun hemm ukoll il-bżonn li aħna niffukaw fuq is-settur finanzjarju bħala riżultat ta' dak li ġara fil-Panama Leaks kif ukoll Lux Leaks, ġifieri rridu niffukaw fuq is-settur bankarju bl-iktar mod dinamiku, aħna kburin min-naħa ta' Malta li nistgħu eh, ngħidu li fil-fatt diġà stabilixxajna il-sistema ta' segretezza bankarja anka fis snin design qabel pajjiżi oħrajn u f'Malta fil-fatt issemmew ħafna il-banek u s-sistema finanzjarja zdaħna dejjem konna qed inżommu ma' regoli tal-OECD u rispettajna wkoll ir-regoli li jinsabu fl tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Ndissur għali li għad fuq il-lista tal-kellem għax li jisaqsu mistoqsija kjoġu. Grazzi ħafna, Sr. President, Sur Brinkat, l-ewwel net, nixtieq eh, ngħidlek grazzi tal-preżentazzjoni li għamiltilna. Nasib li inti għandek ħafna esperjenza fil-fatt. Is-sifi tiegħek hija impressjonanti u l-qorti l-awdituri jekk inti tintażel ħajkun jistgħu jisarħu fuq raġel li għandu ħafna esperjenza. U Nixti ngħid ukoll li oġbitni wkoll il-proposta tiegħek għas simplifikazzjoni tar-rapport tal-qorti tal auditur minħabba li tieni darba li għandi l-manta tawwek ta' membru tal-Parlament Ewropew. Kont naħdem ma' bejsen 2005 u 2007 u s sarġaj tiegħek hawnhekk iżda mill-bidu ta' dan il-mandat inna nisqu ħafna fuq simplifikazzjoni. Iżda aħna ma nagħmlu xejn sabiex nis-simplifikaw l-affarijiet, nitkellmu biss U jiena nittama illi jekk għalmenu beħsiebna illi nibdew minn ximkien nibdew mill-qorti tal u naħseb li dan jista' jkun bidu siewi ħafna. U forsi tista' tgħidilna tispjegana daqsxejn iktar kif beħsibek tikkonkretizza simplifikazzjoni tar-rapport tal-qorti tal awdituri minħabba li din tista' tgħin lill-Kummissjoni kif ukoll l-awdituri ukoll. Għandi żewġ mistoqsijiet oħra dwar prestazzjoni u l-effiċenza. Jekk aħna qegħdin issa naħsbu fuq il-tfassil tal-pjan strateġiku għal tkabbir rispett tal-ambjent, tal-green growth, kif taħseb illi nistgħu nifukaw iktar fuq il-valur miżjud? Din hija l-ewwel mistoqsija u t-tieni mistoqsija dwar is-settur u l-esperjenza tiegħek f'dan is-settur, inti dejjem sħaqt fuq l-importanza tal-ġestjoni effettiva tal-kontroll finanzjarju u budġetarju. Kif beħsibek tibdel l-anijiet fazzjoni konkreta? Hemm xi strateġija li taħseb li għaniqsa jew tixtieq illi taġġorna liema għan budġetarju jista verament jinbidel f'xi ħaġa tanġibli li inti tqis li l ħaġa importanti. Grazzi. Iva, il-kwestjoni li semmejt inti ta' simplifikazzjoni hija verament importanti minħabba li jiena naħseb li jekk ma jkollniex simplifikazzjoni mhux biss mhux ħajkollna xogħol effiċenti, iżda jekk ikollok burokrazija żejda dan jista' jkun illi ħa joħloq iktar korruzzjoni u naħseb li din il-ħaġa tot kull pajjiż u l kull istituzzjoni u naħseb li anke jekk il-qorti tal-awdituri stess tiddeċidi illi tinbidel minn ġewwa hekk kif għandhom jom l-istituzzjonijiet l-oħrajn jekk nibdew bil-budget Ewropew naħseb li nistgħu nkunu iktar fukati fuq l-anijiet strateġiċi irridu jkollna allokazzjoni ta' leġislazzjoni b'mod iktar preċiż irridu naraw ukoll il-qorti tal-awdituri kollha estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni. Jiena kandidata l-istess dan naħseb l-qorti tal-awdituri issa qegħdin iċċaqlqu mill-iskrutinju finanzjarju biss għal kwistjoni ta' governanza u tmexxija ekonomika li mbagħad tifrex ħafna iktar u fil-fatt twessa ħafna iktar kamp ta' applikazzjoni. Jiena naħseb iva illi rridu niżguraw l-rakkomandazzjoni tal-qorti tal-awdituri qegħdin jitqisu b'attenzjoni jekk kif suppost u li jista' jwaslu għal iktar implementazzjoni tajba, speċjalment ir-rapporti li tant huma ta' valur, dawn għandhom ikunu mfassli b'mod iktar sempliċi u b'mod illi ma jwassalx għalwis dewmin naħseb li anke l-qorti tal-awdituri stess tibda tara kif ħad tibda ċertu affarijiet. Issa dwar il-membri li ħajkun il-membri, stati membri ġifieri li ħajkunu folluti fil-laqat mal-qorti tal-awdituri. Jiena naħseb illi għanna naħsbu kol fuq tip ta' skrutinju għabbażi ta' kooperazzjoni, skrutinju tal-istati membri u li kunem inqas overlaps bej l-awdituri. Ma nafx hekk weġibx il-mistoqsijiet kollha ta'kom, però naħseb li hemm kwistjoni oħra qabel nala illi rridu nindirizzaw qabel kien hemm il illi l-infiq tal-fondi Ewropej hija l-iktar ħaġa importanti iżda aħna rridu naraw li din mhix biżejjed illum il-ġurnata, aħna rridu naraw li kulħadd jista' jibbenefika verament minn dawn il-fondi u l infin tal-fondi. Aħna rridu issa ngħaddu mill-inputs ta' riżorsi pubbliċi għal riżultati, riżultati li jisu l-impatt eh, u anka l-anijiet saħrin. part minn hekk jiena ġifieri naħseb li rridu nidbedu minn kultura ta' infiq għal waħda illi tonfoq b'mod effettiv il-flus li għandna fil-fondi Ewropej. U jekk aħna naħsbu fuq l-investiment rridu wkoll nifokaw fuq l-investiment ħallin nilqu l ta' tal-Istrateġija Ewropa 2020. Jekk jiena nsejt insemmi xi ħaġa kieġobkom irġgħu saqsuni. Grazzi, Iva, jena zitt ismi mal-lista tal-kelli mandi tlet mistoqsijiet osra. Faċli. Naħseb li huma l-ewwel net jekk fimtek sew l-Uffiċċju tal-Awditjar Nazzjonali huwa parti mill-mod tal mill-Parlament Nazzjonali tista' tispjegali kif allura din autorita awtorità indipendenti. it tini net inti semmejt ħafna drabi l-good governance, il-koerenza, ir-responsabilità dim il-pubbliku, naturalment din hija xi ħaġa importanti ħafna waħda mir-responsabilità u l-għenin ta' dan il-komitatu anke tal-qorti tal-awdituri aħna nħedu bis-serjetà dawn ir-responsabiltajiet u apparti minn hekk jiena naf li l-gvern ta' Malta li inti Eh, kont ministru tiegħu kien ikkritikat minħabba illi ma ippubblikax il-kuntratt pubbliku anka dwar il-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-pajjiż. Inti beħsibek illi twijat trasparenza pala membri ta' qorti tal-awditurju x'tib ta' parir tagħti l-istati membri oħrajn f'dan qasam. U tiegħek mistoqsija waħda personali minħabba li fis-sena 2004 meta l-pajjiżi tagħna issieħbu fl-Unjoni Ewropea jiena verament kont favur illi Repubblika Ċeka tissieħeb fl-Unjoni Ewropea u naħseb illi kien ikolli problema biex nibdel femti, jiena nixtieq insaqsi kif il-pożizzjoni tiegħek dwar is subija ta' Malta eh, fl-Unjoni Ewropea E, imbidlet daqshekk. Jiena nixtieq li nkun naf inti x'taħseb fuq din il-ħaġa. Iju, għan ispiega xkien l-ennejew qabel u xinu issa. Qabel taħt il-gvernijiet ta' qabel, relevanti xtib tal-un politiku kellhom il-gvernijiet ta' qabel, dan l-uffiċju tal-awditjar kien taħt jaqta il-Ministerju tal-Finanzi ġifiri ma kienx indipendenti le. Iżda iż-żewġ eh, eh, gvernijiet ta' qabel fl-1996 aħna fil-fatt xtaqna illi konna uffiċċju indipendenti tal-awditjar. U fl-1997 ħriġna leġislazzjoni li kienet appoġġata miż-żewġ partiti ewlenin f'Malta u minn dakinhar law f'kull waqt l-awditur ġenerali fil-fatt kien imlaħħa biftejjin bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin. Illum il-ġurnata dan l-uffiċċju ta' dan l-uffiċċju fil-fatt jgħat jaħdem mod indipendenti tal-awditjar u qatt ma kellna problemi, ma naħsibx li ħajkonna, ġifiri ma naħsibx li xaħat Malta illi ħajdubita l-integrità tal- l-uffiċċju tal-Awditjar Nazzjonali. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa li jien nista' nkun kburi biha u dinja xi ħaġa li kompli nos bħala esperjenza minkejja id-deċiżjoni li intom ħatieħdu. Jina nirrispettakom ħafna. Ħaġoħra fuq il-kontratt eh, pubbliku, tat-tender pubbliku, kultant jista' jkun hemm affarijiet, każijiet li jkunu konfidenzjali u dejjem ikun hemm il-bżonn li nżommu ċertu bilanċ, iżda jekk ikun hemm kuntratti pubbliċi ta' ċertu importanza u ma interess l pubbliku li dawn il kuntratti jkunu pubblikati mill-iktar fis possibbli. Għaż-żewġ raġunijiet mhux biss sabiex il-pubbliku jkun informat, iżda anka minħabba il- Kumitat tal-kontijiet pubbliċi, jina kont membru anka di dan il-kumitat u kont kontent ħafna li kont membru f'dan il-kumitat, minħabba li kien meċi b'mod tajab ħafna, malli mbagħad dan il kontrat ikun pubblikat il-sottokumitat tal-Parlamentu Nazzjonali jkun jista' janalizza dan il-kontrat iżda sakemm il-kontrat ma jkunx ippubblikat il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ma jkunx jista' janalizza dawn it-tip ta' kontratti u allura jiena naħseb illi Issa għanna data ta' skadenza li kienet stabilita mill-gvern, korġuni ksers bala xa maddina maddix ministru għallura jista' jkun li sejjer żball u sa Ottubru Novembru fil-fatt dawn il-kontratti għandhom ikunu ippubblikati u mbagħad wara li jkunu pubblikati nkunu nistgħu nagħmlu analiżi min-naħa tas-sottokumitati tal-Parlament Nazzjonali u minħabba li dawn huma kwistjonijiet importanti anka dak li għandu qasam eh, gas, provizjoni ta' gas per eżempju. Issa l-ħar mistoqsija qatt ma kont kontra l-Ewropa, iżda dak iż-żmien aħna konna nħossu li dak iż-żmien ma kienx waqtu li nissieħbu fl-Unjoni Ewropea, iżda ma kienx qed jiġri f'Malta hekk kif ġar f'pajjiżi oħrajn meta aħna ridna le qatt ma nixtiequ nissibu fl-Unjoni Ewropea, iżda aħna minnija ċara li jekk il-poplu Malti jiddeċidi fil-elezzjoni ġenerali li l-maġġoranza tal-Maltin jixtiequ illi Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, allura il-partit laburista ta' iż-żmien kien qal li bess jibbu jbiddel l-opinjoni tiegħu. Mhux biss bil-paroli iżda bil-fatti. Naħseb il aħna urejna illi aħna favur l-Ewropa, dejjem ipparteċipajna b'mod attiv ukoll bħala jina bħala membru tal- kumitat tal-affarijiet barranin ukoll kont attiv ħafna l-eks kollega tiegħi Dr. Jason Azzopardi fil-fatt jista' jkun xieda xut tal parteċipazzjoni attiva tiegħi u aħna dejjem xtaqna li fil-fatt nippromovu l-interessi tagħna anke fuq il-livell internazzjonali. Minn dakinhar il-qudiem aħna dejjem konna involuti wkoll fuq livell ta' istituzzjonijiet differenti. Jiena gburi wkoll tal-fatt li bħala Ministru għall-Ambjent jiena kontattiv bosta laqat ministerjali tal-Kunsill ukoll jiena kont membru tal- tim il kienet jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea fil-negozjati tal-COP 21 u dejjem ħassejt li intom iċċettajtuni bħala membru tal-familja Ewropea. Nixtieq nsemmi storja oħra personali. Nasib li ħasra li fil-fatt nsemmi persuna illi ħallietna li mietet, jina fil-fatt qed nsemmi brispet kbir professur De Marco fil-fatt kien ex-president tar-Repubblika Maltija u eh, ex-ministru tal-affarijiet barranin ukoll jiena meta kont il tajt ma' Margo Suarez. Din kienet ikla formali iżda professur De Marco kien introduċini bħala wieħed mill-iktar nies li favur l-Ewropa fil-partit tiegħi u li wieħed minn dawk li ħdemt ħafna ma' ħaddieħor sabiex niggarantixxu l partit tiegħi ħa jadatta għal realtajiet li aħna nemnu fuqhom u dak li għamilna minn dak nar la aħna u rejna blazzjoni tagħna mikel maħniex perfetti illi aħna dejjem emmidna fil-valuri Ewropej U dan naħseb intwera fix-xogħol mhux biss tiegħi anke tal-kollegi tiegħi li kienu ministri rappreżentaw lil Malta fil-qatt ministerjali, jiena naħseb illi dawn huma sitwazzjonijiet fejn l-azzjoni ħafna iktar importanti mill-paroli u naħseb illi llum ħadd ma jista' jiddubita mill-fatt li aħna favur l-Ewropa u Naseb li nisna nirringrazzjak ukoll ta' dak li ta' mistoqsija tiegħek. It was your vote was the action. Iva, Jina sab l-azzjonijiet huma importanti fil-fatt meta ivvutajt dikazzjoni kienet ukoll jina l-vot tiegħek kont qed nitkellem il-ħin għad-dibattitu spiċċa u nixtieq tikkonkludi issa sur rapporter. Iva, grazzi lilek, Signor President, fil-fatt. U għamennu illi inti għandek CV twil immens dejjem kemm fil-qasam pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Kellek x'taqsam ma' jun finanzjari differenti. Ferm. Kien hemm din ir-referenza għad dokumenti tal- Panama Leaks. Dwar il-mistoqsija fil-rigward star wall tiegħek fih dan il-proċess. Mhux qed nisma traduzzjoni bl-Ingliż jgħid il-kellim. Ma nitkellem bl-Ingliż jgħid il-rapporter forsi aħjar jina qed l-CV tiegħek huwa wieħed għani immens dwar is-settur pubbliku u ħafna mill-sorsi ġew anke mis-settur pubbliku. Mhux qed neħdu fi fatt wieħed anke jrid jikkonsidra l-indipendenza tal-membru tal-qorti dwar mistoqsija ta' stur sarfama u informazzjoni oħra illi ġbarna mill-gazzetti Maltin eluf ta' euro ta' fondi finanzjamenti Ewropej taħt il-Ministeru tiegħek kien taw lill-membri li kienu qrabat ta' xi membri tal-partit l-involviment tiegħek bħala attur importanti f'dan il-partit kif tista' tigarantixxi l-indipendenza tiegħek. Pala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri l-ġdinja mistoqsija essenzjali għall-istabilità u reputazzjoni ta' din l-istituzzjoni jekk tista' tikkonvinċina dwar l-istatus ta' indipendenza tiegħek. Mela, Mikjella kont involut motattiv fis-settur privat, mhux kulħadd jista' jifhem da mhux qed ngħidu direttament dwarek. Illa għaliex emmi ma jistax jifhem iżda kif tadem sistema Maltija. Kif tista' tadem fis-settur privat meta inti membru tal-Parlament? Malta, b'differenza minn pajjiżi oħrajn, il-membri tal-Parlament mhumiex ħaddiema full-time, lanqas biss għandhom salarju, għandhom onorarju il-koll għandna familji li rridu nappoġġaw U din issir minn kulħadd minkejja illi hemm il-possibilità xi darba ta' membri full-time. Ġifier essenzjalment aħna lkoll part-timers diment illi ma tkunx ministru tal-gvern jek tkun parti mill-kabinet hemmhekk l-uniku sors ta' tħul tiegħek irid ikun il-paga ta' ministrin ma kont l-ebda eċċezzjoni użajt ir-regoli li jintużaw normalment f'pajjiżi. F'Malta għandna sistema ta' dikjerazzjoni ta' assi jiena dejjem kont magħruf bħala wieħed mill-iktar illi jibat dettalji sħaħ malajr ġili kont kritikat li l-inkluzi dettalji li huma irrilevanti. Iżjed dettal mill-li kien meħtieġ minni u kont niprofa nadzjaw mill-aktar fis din hija formazzjoni li nista' ngħaddi lilkom innifsu ġra darba dawn ġew pubblikati qasli kieku ma kinux m'għandi l-ebda problema nagħmel dan. Jekk fimt sew lill-kollega Xortes fil-fatt semma l-kwistjoni tal-indipendenza jiena diġà semmejt il-mod ta' kif mexxejt il-Kumitat tal-Konti Pubbliċi jiena semmejt l-istituzzjonijiet l-oħra li kont marbut magħhom. Jiena dejjem għadt li dawn l-istituzzjonijiet ma jistgħux jassumu kredibilità Diment il nistax nikkonvinċi l-opinjoni pubblika illi huma b'mod effettivament qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti. Kull meta kont involut f'xi kumitat jiena kont qiegħed naħdem qasih. Anke fil-Kumitat Ewropew fil-fatt li kont ma kontx President, kont il- Shadow Minister fil-fatt għala affarijiet barranin dejjem emment li għandu jitlaq konsens fil-opinjoni fil-fatt il-kollega semma kazza xi raba ta' kollega. Jekk ma nissejjer żball qed tagħmel referenza għal każ partikolari li jaqa' taħt ta' l-EFRD fil-fat li hija kwistjoni tal-pedja illi kienu parti mill-xogħol tal-Ministru, iżda kienu jitmexxew b'mod ta' kuljum minn segretarjat. Jiena qatt marċevejt il-menti uffiċjali sal-ġurnata tal-lum, ċala dar meta waslu l-allegazzjonijiet, palma dejjem għamilt dejjem irreferejt il-kwistjoni l-ola uffiċjali tal-Ministeru li huma responsabbli għal sorveljanza fil-fatt tal-amministrazzjoni dwar l-azzjonijiet tagħhom tul il-proċess. Sa dan it-tant u dan smajtu anke fil-gazzett jiena fil-fatt ma' ministru kien hemm artikli fil-medja illi qatt ma ġew korretti li issa l-kwistjoni qiegħda tiġi indirizzata mill-ENEW li jiena konstabilejt fil-fatt xi ħaġa illi nemmen ħadd ikkonkludirha b'mod pożittiv għaliex nemmen fil-proċess. Jiena kull meta nirċievi ilment nimxijek u dan juri li mxejt mingħajr biza jew favur fil-fat meta anke ma terċevejt it-tri anonimi dwar kwistjonijiet ta' abbuż fil-fish farming jina ma mort il-Ministeru, mort bl-ismijiet lill-Kummissarju tal-Pulizija qatt ma żammejt lura milli nagħmel dan u anke li kieku kelli nibqa' membru fil-Parlament Malti jiena nibqa' nimxi b'dan il-mod inutli Is-semmi trasparenza mingħajr ma timxi bil-fatti konkreti. Grazzi Sur Brinkat fil-fatt sfortunatament li manix nix bizzejiet ħin kien ta' pjaċir diskutu miegħek. Naddu issa asmiħ tal-kandidat li jmiss. Grazzi. Okay, uh, so we go on with the third hearing today. I just will... Naddu għattira smieħ tal-lum, nilqa l-sur Joao Figuerado. Skużana illi dawimni kizda dawn il-laqat fil-fat dejjem ġibu maħħom bosta mistoqsijiet. Nitolbok tibda bil-prezentazzjoni tiegħek imbagħad wara ngħaddu għal kummenti ta' rapporter. Tista' tibda bil-prezentazzjoni tiegħek. Muito obrigado, eh, signor. Grazie, signora President. Grazie tali tajt nel mikrofonu Um, F'dan l-intervent asir eh, tal-bidu ħanitkellem kemm bl-Ingliż u anke bil-Franċiż Signora President, Signori Deputati, u ta' pjaċir li nkun hawnhekk dimkom bħala kandidat tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Anke fid-dawl tal-importanza ta' din qorti fis-sistema istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea jina konxju anki tal-ħidmiet li huma marbuta ma' setat kbar li għandha fidea l-qorti anki anki responsabilta enormi għaliex qegħdin nitkellmu dwar sostituzzjoni tal-membru Portugiż. Jiena hija ta' hawnhekk nipproponi ruħha bħala sostitut għal Sur Vitor Caldeira illi fl-eżerċizzju tiegħu eżerċita ħidma mill-aqwa lill qorti u lill unjoni apparti lill pajjiżu Nemmen illi għaldastant il-nomina tiegħi għandha responsabilta ola. Nibda billi nisħaq fuq raġunijiet li naħseb jisħoqli il-fiduċja tagħkom. Nemmen illi għandu jkun hemm rapport ta' fiduċja mal-Unjoni Ewropea jiena nisħaq xi punti importanti tal-karriera tijaj imbagħad nifoka dwar il- raġunijiet li ġaluni nfittax din il-kariga. Għal 38 sena jien ili naħdem fis-settur pubbliku. Jiena għall stant għattajt il-karriera tiegħi fis-settur pubbliku, jiena dejjem ħassejt li huwa essenzjali illi naqdi funzjonijiet pubbliċi llum maġistrat u membru tal-qorti tal-awdituri ġewwa l-Portugal ili membru ta' din il-qorti fit-tqal minn snin bħala maġistrat tal-qorti jina kelli napplika il leġizlazzjoni Portugiża iżda anki il leġizlazzjoni Ewropea. Kont responsabbli wkoll għall-awditjar fir-rigward ta', ta responsabiltajiet finanzjarji parteċipajt anki fl-adozzjoni tal- l-opinjonijiet tal-qorti Jiena qabel kont membru tal-qorti, ħdimt f'posta setturi anke fuq livell ta' amministrazzjoni pubblika kont responsabbli l-implementazzjoni u l-iskrutinju ta' posta kontrolli budġetarji. Jiena kelli rwol importanti fil-Ministeru tal-Finanzi bħala Segretarju ta' Stat tal-Amministrazzjoni Pubblika. Jiena meċċejt posta riformi importanti nemmen fl-amministrazzjoni Portugiża pubblika. Meċċej ċiħut mill-ofsa l-iktar importanti, l-iktar importanti dwar il-finanzi Portugiżi, finanzi pubbliċi kelli f'din il-kariga rapport fil-qrib mal-Parlament kemm fil-plenarja kif ukoll mal-Kumitati Eżis membri nixtieq ngħidilkom dwar raġunijiet reali li ġaluni nixtieq nagħmel kontribut effettiv f'din il-ħidma l-ġdida jiena nemmen tassew bisħieħ fil-proġett Ewropew u fil-prinċipju fil-valuri li kwidaw sa mill-bidu il preservazzjoni tal-paċi fl-Ewropa, l-benessri tal-ċittadini Ewropej, żvilupp bilanċjatu b'saħħtu tal-istati membri kif ukoll l-iżgurar ta' l leħen internazzjonali rilevanti. L-Unjoni Ewropea palissa qiegħda tiffaċċa numru kbira ta' sfidi kbar. Jiena konvent illi il-pajjiżi u nies tal-Unjoni Ewropea jista' jindirizzaw dawn l-sfidi b'mod effettiv biss billi jibqgħu maqdin flimkien. Tul il-karriera professjonali twila tiegħi tal-lemt illi ġestjoni finanzjarja tajba hija essenzjali u għet għandu jaffas fuq l-istat ta' dritt iżda nemmen ukoll illi għanna bl-istess mod nafsu fuq l-effiċjenza tal-ekonomija u l-effettività tal-implementazzjoni tal-politiki, programmi u attivitajiet dan għandu jiżgura ġestjoni pubblika ħjar li tkun iżjed trasparenti u responsabilta' ola Nemmen fil-valuri li jgvernaw l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, speċjalment l-indipendenza, l-imparzjonalità, l-integrità u l-kolleġjalità dawn valuri illi l jiġu osservati b'mod strett tal tur ta' snin li taħdem fil-qorti tal-awdituri fil-qalba tal-proġett Ewropew għalija hija ta' sfida. Fil-esperjenza professjonali preċedenti tiegħi jiena tallimt bosta elementi li nista' nuża fir-rwol il-ġdid nemmen illi l-qorti għandha tkompli favorixxi dialogu mal-parlamenti nazzjonali. L-msieħeb prinċipali tagħna huwa dan il-kumitat. Il-qorti bħala istituzzjoni indipendenti għandha tkompli tindirizza it-tarbiet u t-tġijiet tagħkom. Jiena nemmen li huwa importanti li nżommu un table, id-dialogu ma l-istituzzjonijiet supremi ta' l-ċar tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li nirrispettaw l-indipendenza tagħhom. Fl-aħħar net dak li jimmotivani l-iktar u li naqdi l-ċittadini Ewropej bil-aħjar li nista' il-Qorti Ewropea tal-Awdituri Għada taġixxi bil-ċittadini u d demajneja sabiex bekk iż-żid fil-fiduċja tagħhom lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna lilek. Grazzi tal-prezentazzjoni, ħajkonna xi mistoqsijiet addizzjonali nistaqsi issa lil professor Sarvama, jekk jogħġbu. Thank you, Chair. Grazzi, President. Solf Gredo. grazzi tal-kummenti tiegħek. fit-tweġibiet bil-miktub tiegħek qed il-pjanar tal-ħidma tal-ICA tista' testendi għall-analiżi ta' sistemi ta' kontroll interni marbuta mal-tjufijiet tal-ġestjoni finanzjarja interna bl-adottar ta' perspettiva ċiklika li tkopri ċerta oqsma ta' riskju oli. Dan jidher interessanti ħafna lija. Il-mistoqsija tiegħi din. Tista' tkompli telabora dwar it-tifsira politika u l-importanza tagħkom personalment ta' informazzjoni realment trasparenti ta' kif il-finanzamenti Ewropej u mill-Istati membri. U It-tieni net kemm inti dedikat fuq livell personali lejn il-possibilità ta' żieda bħala membru tal-Qorti Ewropea ta' Awdituri ta' ksib ta' dan l-arfien ġeografiku jew rapporti pajjiż pajjiż minħat tal-Istati membri. Grazzi. Sur Figredo, jek s-satet Thank you, Mr. Savama. Um, yes, i... Grazzi l-membru onorevoli, Iva. Rajt dak li ktibt fit weġibiet bil-miktub tija il kwestjonarju Zviluppaj dak it-tejn fil-kwestjonarju l-għalix jidirli illi. Jekk ikonna approċ ġenerali għas-sistemi ta' kontroll madwar l-Ewropa meta bħajt jikkonsidra il-sistemi ta' fuq livell Ewropew, nazzjonali u il-kontrolli esterni, kontrolli indipendenti u anke meta wieħed iżomm qudmajnejh il-kontrolli interni, hemm sforz li rridu nizviluppaw nemmen illi l-Qorti Ewropea tista' tmexxi dan l-isforz lejn ħidma aħjar użu aħjar ta' dawn is-sistemi ta' kontroll fl-Ewropa. F'termini ta' ksib ta' iżjed effettività, effiċjenza u ekonomija fil-ġestjoni Ewropea ta' dawn is-sistemi kollha. Jidhirli illi anke l-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha tiżviluppa approċċ flimkien mal istituzzjonijiet nazzjonali mal l-istituzzjonijiet superjuri iżda anke fuq livell intern fuq użu tal-arfin kollu fuq użu tal-ħidma illi issir nemmen illi huwa importanti illi niksbu stadju aħjar ta' użu ta' dan il-mekkanizmi kollha u sistemi kollha fl-Unjoni Ewropea. Jekk dan seħħ mod kawz, jekk dan seħħ bl-iżviluppar tal-istess metodoloġiji jekk dan isir għabbażi tal-istess prinċipji ikollna fil-ġejjieni informazzjoni iżjed ta' min fuqa fuqha illi tinkludi l-livelli kollha tal-Unjoni Ewropea. U naħseb din it-tweġiba Ijat nkun kaut anki għal ewwel punt li semmejt li dwar it-tifsira politika ta', ta informazzjoni trasparenti li tinkiseb mill-istati membri. Meta ntajt interessat it-tieni mistoqsija x'inhi d-dedikazzjoni personali tiegħi għall-iżviluppar ta' din ir-riflessjoni jiena nista' ngħid illi dan ser namlu Iżda irrid nżamm u d-dimajnejja illi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri huwa kulleġġ. U irrid nagħmel propożizzjoni dan il-kulleġġ li tiddiskuti dawn il-punti mal-kollegi u nistenna għal tweġiba mill-kulleġġ involut minn biss membru tal-qorti tal-awdituri, jiena membru minn qorti tal-awdituri għal daqstant il-kollegi tiegħi ħajkollam opinjonijiet huma wkoll u rridu nibnu opinjoni kollettiva bħala qorti indipendenti. Grazzi il-kollega xtiqsit xi ħaġa, din hija raġuni il għalajn qiegħed nistaqsik dan il-punt li xilkoll nafu li huwa kolleġġ iżda hemm 28 membru u kol waħda tot tijak ija l-opinjoni dan it-trattaw palista għal-stant xini l-opinjoni tijak fuq din il kustjoni Thank you very much. Um, Kurik Ines Ayala Sender, please. L-Onorevoli Sander. Sì, President. Grazie ħafna, Signor President. Nishtiq illi natik merbra għek fosna f'dan il-komitat. U inti fil fat Kellek ħafna xtaqsma, xtaqsem ma' mistoqsijiet ta' pin fil-passat jew inkella records eh, fil-fatt eh, kriminali, ma' insomma. Aperti minn hekk, forsi l-kollegi jixtiequ jużaw iktar informazzjoni bħal disa biex jisoqsuk mistoqsijiet, però jiena nixtieq ngħid li fil-fatt aħna Edin naraw illi l-amministrazzjoni pubblika Portugiża edha għaddejja minn problemi kbar u l-esperjenza tiegħek fil qorti tal-awdituri il-Tribunal tal-Awdituri fil-Portugal, kif taħseb illi nistgħu ntejbu il-relazzjoni ta' bejn it-Tribunali Nazzjonali u l-Gvernijiet li huma kontrollati minn daw l-istess Tribunali Nazzjonali ta' awdituri. Inti fl-esperjenza tiegħek fil-Portugal minħabba li naħseb illi huwa wieħed mill-pajjiżi li huwa kien qed jibbenefika ħafna mill-fondi ta' koeżjoni, ġifieri li sar ħafna investiment fih minħabba fondi strutturali. allora inti xi tgħidilna kieku f'dak l għandu xaqsam l-ideoloġija, identifikazzjoni ta' punt importanti, f'dak l għandu xaqsam mal-investiment kif ukoll tfassil tal-budget, kif taħseb illi l-Tribunali Nazzjonali nejnu ngħinuhom ħallibek kitejbu l-implementazzjoni tal-infiq tal-budget Ewropew tal-fondi Ewropej illi ħafna minn mitfassir tisir fi Brussel iżda ħafna mill-implementazzjoni l-infiq ta' dawn il-flus qed isiru minnaħat tal istati Membri. Ora kif taħseb nistgħu ntejbu din l-implementazzjoni tal-budget u t tininet Kif taħseb li aħna nistgħu innaqsu id-differenza li għandna bħalissa f'dak l-għandu xaqsam l-implementazzjoni tal-budget Ewropew dwar il-budget parti tal-budget li fil-fatt hija koperta mill konfinanzjament minħabba li qed naraw li Brussell jixtieq illi waqqaf il-dejn pubbliku jnaqqas kemm se jkun dejn pubbliku minħabba il-patt ta' stabilità u tkabbir u nafu li fl-istess jien għandna bżonn ta' aktar investiment dwar il-lanijiet li aħna għanna anke fuq il-livell Ewropew Nix li minn dawn żewġ mistoqsijiet. Senjora Deputata Jala Sender, grazie per sus pregunta. Signora, grazie tal-mistoqsijiet. Ħan wieġbek bil-Franċiż minkejja il ma kellux daqshekk ikkomplikati jiena nifmu l-Ispanjol iżda mhux sana nazzar dan nitkellmu. Jose, eh, koma utilizi. Mela, rridu naraw eżattament. Xirwol jista' jiġi żviluppat mill-qorti, mill-qrati nazzjonali sabiex niżguraw użu aħjar ta' finanzjamenti l-ewwel nett ngħid li għandna bżonn nżomm quddiem għajnejna x'ċera f'pajjiżi. Naseb dan il-punt ma jorbotx biss mal-Portugal, il-Portugal għandu rata għolja ta' użu ta' finanzjamenti Ewropej. U sa minn dejjem kellu rata għolja ta' użu. Iżda naf li hemm xi problemi fi stati membri oħrajn fejn din il-kwistjoni għandha riperkussjonijiet differenti nafu fil-fatt illi meta għandna finanzjamenti l mhumiex qed jintużaw dan li waqqaf lill unjoni Ewropea milli tikseb militati tuġiba tagħti tweġiba immedjata lil problemi li t tiffaċċa u dan jisarraf impressjoni ta' riġidità għal stanta x'tista' tagħmel il-Qorti Ewropea tal-Awdituri dik hija l-mistoqsija tiegħek. Naħseb illi jekk insegwu il-mistoqsija tas-Sur Savamar fil-fatt hemm rwol u lok għall iżviluppar ta' rabtiet mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Rati Nazzjonali. U korpi ta' awditjar għala fi sfera speċifika fil-pjanar tal-attivitajiet ta' awditjar. Din il-kooperazzjoni hija importanti sabiex niżguraw illi ma jkunx hemm duplikazzjoni ta' l-istrumenti u sabiex niżguraw illi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tillibra żjed riżorsi x'inkun qiegħda tiffaċċa anki l-possibilità ta' finanzjamenti differenti meta jkollna kooperazzjoni fuq livell differenti għal pjanar tal-attivitajiet awditjar bejn il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u il-Korpi tal-Awditjar Ola naħseb irid ikollna possibilità ta' spazju ta' użu aħjar ta' finanzjamenti. u jekk naraw anki network tal-korpi budgetari mandux ikonna tip ta' struttura pyramid għandu ikonna struttura ta' network bejn l-istituzzjonijiet ta' auditjar differenti dawn jippermettu illi nkun nistgħu ngħinu l-istituzzjonijiet l-oħrajn jiżviluppaw attivitajiet illi huma mirati lejn iżgurart aħjar ta' finanzjamenti Ewropej għaliex hemm esperjenzi differenti li jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Fir-rigward fil-fatt ma nafx jekk il-mistoqsija tiegħek u ġibtiex sewwa. Issa dwar it-tieni mistoqsija tiegħek l-implementazzjoni tal-fondi xieġri jekk ikun hemm ġestjoni maqsuma l-awtoritajiet Ewropej u l-awtoritajiet nazzjonali involuti. Hawnhekk nistgħu naraw il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' awdizja l-awtoritajiet nazzjonali mhux qed ngħid irridu nibdew mix-xejn xogħol sar iżda rridu nkomplu nibnu fuq l-isforzi użati sa issa għat-titjib ta' riżultati mill-ħuqa. Jiena kelli biżejt esperjenza biex nara kif meta taqqat istituzzjoni jiddifferenti tara li l-analiżi tkun diġà saret, il-ħidma tkun saret, diffikultajiet identifikatu jina għandi anke xi ideat dwar id-diffikultajiet xinu ma networks. Uh, uh, thank you, Chair. Grazzi, Sur President. Nifraħlek fuq il-prezentazzjoni tiegħek li naħseb li kienet tajba ħafna nixti nifraħlek tal-li għandek litwal isem ta' kandidat fossi kandidati tal-ECA. Jien għandi jisem wieħed biss għalhekk qed ngħix ftit tal-ismek nifraħlek ukoll dwar is-CV tiegħek, ħadd ma jista' jiddubita l-indipendenza tiegħek. U ħadd ma jista' jiddubita l-esperjenza mifruxa tiegħek fi kwistjonijiet ta' awditjar ukoll hija sew impressjonanti. Il-mistoqsija tiegħi dwar kif il- taħdem il-qorti tal-awdituri u kif tista' tiżviluppa fil-futur. Jiena aħna tkellimna fit-tuf dal-kumitat kif nistgħu nimxu lilin mill-konformità u nibdew naraw kif in il-prestazzjoni, din forsi idea tajba. għandna nagħmlu iktar minn dan. Peress li inti awditu ta' esperjenza twila, jekk tkun elet f'din il-qorti, inti tkun awditu tradizzjonali, tkun aktar qed tindirizza kwistjonijiet ta' konformità jew inkella tkun lest illi tħares lejn il-prestazzjoni u tagħmel tibdil fil-mod kif il-qorti tal-awdituri taħdem. Iva, grazzi. Dwar ismi, sfortunatament fil-Portugal l-ismijiet huma matwal minn ġewwa Wales Sfortunatament jista' jkollna tliet ismijiet u kulħadd fil-familja tiegħi għandu ismijiet twal. jina dejjem użajt nisem matul il-karriera tiegħi ġifier tista' sejjaħ li hekk. Xi idejat illi nista' niżviluppaw irek dwar il-futur tal- qorti tal-Awdituri Ewropeja. Naħseb illi hemm dialogu twil u riflessjoni twila qawwek f'dan il-kumitat għaliex jiena diġà smaj diversi dibattiti u rajċi dokumenti u niftakar id-dokument li jintom ipprovajtu fl-2014 dwar il-rwol futur tal qorti Ewropea tal-Awdituri. Nasab mux se nkun oriġinali hawnhekk għaliex intom qed tirriflettu diġà fuq dawn il-kwistjonijiet u ilkom tirriflettu fuqhom u għalhekk jiena ninsab żgur illi ma nistax inressa hawnhekk idea differenti. Imma jekk tistaqsini meta niġi mistoqsi u anki fil- parlament Portugiż meta nesa biex niġi għawek, saqsew dwar ir-rwol futur tal-ICA. Ħantik ir-risposta li tajt lilhom. Jiena naħseb illi l-ewwel net irridu nżommu f'moħħna illi l-ICA hija waħda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Meta naħsbu dwar il-preżent u l-futur ta' dawn l-istituzzjonijiet, peress li nżommu f'moħna li tagħmel parti mill-Unjoni Ewropea, naħseb illi il-problema prinċipali l-istituzzjoni tkollha qed jaffaċċjaw issa bħala eh, ċittadin Ewropej fl-opinjoni tiegħi huwa nuqqas ta' fiduċja min-naħa taċ ċittadini. Jiena naħseb illi l-ICA irrid joqgħod attent għal din il-kwistjoni u għal rilevanza li għandha għal għax-xogħol u r-riżultati tagħhom. U jekk li si jgħid titlef il-kredibilità ma tistax tipproduċi u ma tistax tipproduċi informazzjoni illi tnissa l fl-istituzzjonijiet oħrajn ukoll. Din hija xi ħaġa li bħala qorti rridu nżommu f'moħħna. X'tista' tagħmel dil-qorti sabiex tikkontribwixxi sabiex tiżdiet il-fiduċja fl-istituzzjonijiet l-oħra. Naħseb illi għandna xi prioritajiet fil- preżent, però irridu nibdew naħsbu dwar il-prioritajiet tal-futur. Irridu naraw il-prioritajiet tal-funzjonament tal-qorti nifsu. F'termini tal-preżent jina naħseb illi taqbel miegħi illi rridu nkomplu nevalwaw l-istraġeġija ta' Ewropa 2020 irridu nkomplu nevalwaw il-qaffas finanzjarju multjanwali, irridu naraw is-settur tal-immigrazzjoni, s-sigurtà. U f'termini ta' prioritajiet futuri għandi żewġ idejat ġemoħi l-ewwel il kwestjonu il-kwistjoni ta' budget li jiffoka fuq ir-riżultati nafu li l-Kummissjoni qed tiżviluppa xogħlijiet li għandhom x'jasmu ma' dan il-punt u nafu li l-CA trid tappoġġa dawn l-isforzi kollha. Jiena naħseb ukoll illi l-CA irrid jappoġġa wkoll il-passi kollha tal-Kummissjoni lejn affas regolatorju finanzjarju li jkun iktar flessibbli. ikun iktar li jkun iktar allinejat mal-prioritajiet Ewropej. U l-isforzi kollha li tagħmel kummissjoni, però hemm ukoll xi żviluppi illi l-ECA għandu jirrifletti fuqhom. Daw dan għandhom x'jasmu mal-qorti nnifsu. Il-kwistjoni tal-iżviluppar tal-approċċ ta' prestazzjoni, kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti ġodda illi qed naraw issa, eżempju rapporti speċjali ta' malarja u landscape reviews. Palis eh, għawegġew għal-kont, ħafna drabi tgwellimtu dwar dawn il-kwistjonijiet. Irridu nsaħħu id-dialogu ma' tal-kumitat per eżempju, fl-ippjanar tal-attivitajiet tal-awditjar jina ċert li dawn idejat kollha mhumiex ġodda diġà qegħdin fl-imħuħ tal-membri kollha tal-qorti tal-awdituri. U jekk tapprovaw il-kandidatura tiegħi u jiena niġi nominat, jiena ser nġiret sabiex dawn l-idejat jisaxu. Grazzi ħafna, grazzi tal-idejat tijek. Skont l-esperienza tijek inti kont parti mill- kontrollu l-auditjar u minnaħal l-oħra mill-pjannar u u l-implementazzjoni ġifir taf kif ta' flimkien l-esperienzi, pero rridu naddu għal-vot għalek nistaqsi l-sur xolta sabiex jikonkludi u jekk għandu xi mistoqsijiet oħra jagħmilha. Grazzi ta' din il-preżentazzjoni din tmur lilin minn kull dubju dwar kandidatura tiegħek naħseb illi u rejt li tifhem fil-fond il-problemi u l-isfidi tal-ICA. Jina nispera illi iġib u ukoll prassi tajbin mit-tribunal tiegħek ġewwa il-Portugal għall ECA. Anki jekk din mhux qorti u inti hemmhekk m'intix imħallef. Fl-istess ħin nixtieq ngħid li fil fotu nistew naħsbu dwar li natu iktar poter li din l-istituzzjoni biex tkun iktar bħal orti għaliex il-kwistjoni tal-responsabilta hija kwistjoni importanti ħafna. Naħseb naħseb l-importanti li nispjegaw ma taħjar ir tal-orti, niformaw ir wol ma taħjar. li il-rapporti ta' auditjar ikunu jittieħdu għanzi bis-serjetà u jittihdu mod responsabbli. Grazzi ħafna nisperaw li narawk mandumux u grazzi tal-risposti tiegħek kollha jekk għandek xi ħaġa ħarġ iżid jekk jogħġbok kompli. Jiena fil-stqarrija ta' introduzzjoni qed illi huwa ta' onur għalija li nkun hawnhekk intom se tiddu d deċizjoni tagħkom, intom tirrappreżentaw lin-nies tal-Ewropa. Jiena ser naċċetta il-vot ta'kom ovvjament. U nixtieq ngħid ukoll li hu onur kbir għalija illi l-aħħar mistoqsija kienet ġejja minn membru tal-Parlament illi kienu kol ex-president minn istituzzjonijiet għolja fl-istat, fl-istat membru, grazzi ħafna. Nishtiq nistaqsi lil kulħadd sabiex jetla mill-kamra. kwa persuna illi mhux ser tivvota, mux MP, mhux assistent, mux parti mill-kumitat. Jiena nissuġġerixxi li konna ħames minuti ta' pawża biex bekk inkunu nistgħu naħdmu ta' malar fil-waqt li n-nies l-oħra jitilqu, mbagħad nimxu għal vot